prinċipji tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt. Skont regola 122 l-ewwel punt fuq l-aġenda huwa s-sitwazzjoni fuq ir-Repubblika Ċentru Afrikana CAR u għandna bosta riżoluzzjonijiet li tresqu u nibdow skont minn ressaq dawn ir riżoluzzjonijiet għandna sur Romeva Rweda. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna President. Palma għalu ħafna kollegi aħna mħazbin ferm dwar is-sitwazzjoni tar-Repubblika ċentru Afrikana bli edha tissokra li timplodi minħabba l-alleanza ta' Seleka li ħadet il-poter f'Marzu tal-2013. Hemm diffikultajiet ta' twemmin ta' reliġjon li komplu eh, jagħmlu sitwazzjoni aktar allar. Hemm kazbir ta' drittijiet tal-bniedem, ser violenza sesswali kontra n-nisa, zammiet arbitrari u reklutaċ ta' soldati tfal. Minkejja l-sforzi tal-mexxejja biex ma jkunx hemm gwerra bejn it-twemmin u bejn ir-reliġjonijiet u bejn il-komunitajiet, is-sitwazzjoni hija waħda li probabbilment ħa binna minn taħt il-kontroll tagħna jekk ma tiġix indirizzata sew. Fi dan l isfond aħna u gruppi oħrajn diġà tlabna fuq l-autoritajiet ta' repubblika Ċentru Afrikana u l-Partit kollha interessati biex jindirizzaw dawn id-diffikultajiet u din il-kriżi u jiġdu ħabel wieħed flimkien biex jimplementaw ftejm blan li jkun hemm żamma ta' paċi dejjema u soluzzjoni demokratiċi. Nilqaw id-deċiżjoni tal-UNHCR biex ikun hemm truppi Franċiżi u Afrikana biex ikun hemm missjoni għal ħarsin tal-nies ċivili kif ukoll il-ċittadini kollha fil-CAR Nitolbu l-partit kollha biex jirrispettaw id-dritti tal-bniedem, il-liġi umanitarja internazzjonali u l-Aġenziji Internazzjonali Umanitarji kollhom aċċess bla xkil għal dawk kollha li għandhom fil-bżonn kif ukoll ma jkunx hemm ta' violenza kontra ċ-ċittadini u l-popolazzjoni ċivili. Aħna nappellaw għall-inkjesta tal-kazbir ta' drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali u drittijiet umanitarji u nilqaw f'dan ir-rigward il-deċiżjoni tal-UNHCR fuq l-embargo tal-armi kontra CAR u il-kwistjoni il-Kumitat ta' inkjesta ta' Ġus Maquda. Grazzi ħafna. Fin danka kollega Romeva Rueda. Grazzi ħafna kollega Romeva Rueda, issa s-sur Bilan għal minuta. Grazzi ħafna, President. Matul dawn l-aħħar jiem Bosta mijiet ta' nies mietu wara il-ġlid f'Bangi. Fost il-vitmi kien hemm żewġ paradokutisti eh, Franċiżi li ġew eh, sparati minn antnis mhux magħrufa il-ġurnalisti ġew imġela jaħarbu mill-pajis. Il-koalizjoni seleka ta' gruppi musulmani ila ta' reati kontra popolazzjoni nisranija u s-situazzjoni kull matmur qed issir dejjem aktar mwera. Iktar eskalazzjoni tista' twassal daqtil tal-massa motivata mir reliġjon għalhekk nappella lil partijiet tal-konflitt biex jieqfu mill-vjolenza u jibdew id-dialogu. Min huwa ħati irid jitressaq qudiem il-liġi. Sabiex niprevenu kriżi umanitarja hemm bżonn li jkun hemm organizzazzjonijiet internazzjonali li jimpenjaw ruħhom. Inserra fuq l-attività ta' ġus maquda biex jissiguraw u iħarsu l-ħtiġijiet bażiċi taċ-ċittadini. Grazzi. Il-President. Grazzi, Sur Bilan. Essa Signora De Kaiser, al minuta. Merci, Monsieur le Président. Ħafna, Sur President, jina, l-ewel net nati eh, ġieħ li l-dawn iż-żewġ soldati franċiżi li mill mietu. U nixtieq ngħid li illum verament qed jiddispjaċini li anki sena wara li inna inwissu fuq dan, Sinjura Georgeva u Lilija Jess Kenna nieħdu daqshekk żmien sabiex toħroġ riżoluzzjoni tal-ġnus maqudi maquda biex verament fl-aħħar nagħmlu xi ħaġa biex nipproteġu il-Repubblika Ċentrafrikana. Aħna konna nafu li kien se jsir ġenoċidju għax nafu x'atroċitajiet kienu qed jiseħħu imma ħadna ħafna żmien biex xi ħaġa titċaqlaqa. Jiena smajt affarijiet li l-grupp tiegħi ma nistgħux naċċettaw smajna li hija il-preżenza Franċiża fl-Afrika li qed terġa' fuq saqajja. Imma verament jiena ma tantx inħobb li jkun hemm l-intervent militari imma din id-darba Franza għamlet xi ħaġa li ħattijħor ma għamilx li jinna nistennew li s-sir. Grazzi ħafna. Fil Dank, fa' kollegi De Kaiser. Es folgt ta' kollegi Pre. Grazie ħafna, Signora De Kaiser. es l-Onorevoli Preda għal minuta. Si, la troisième fois cette année qu'on għas. Ija tle darba li qed niddiskutu dan is-suġġett din is-sena. Nafu li hemm violenzi ġodda u anki mħabba reliġjon qed isiru l-atroċitajiet. Jiena kieku nixtieq eh, nsemmi il-fatt li Franza qiegħda hemmhekk mhix l-Ewropa eh, veru li l-Ewropa ukoll tat l-għajnuna ħamsin 50.000 miljun ta' euro u nafu ġifri li jem din lajnuna monetarja f'bangi. Il-kollega, Signora De Kaiser, għanda raġun tejt li għalet il-kommissarju dik ila u kol tisħaq fuq din il-problema. Imma issa trid mill-klim taddi għal fatti għax edin ners risqin lejn krizi umanitarja verament tal-biza. Grazzi ħafna. Grazie, Sor Preda, sa' Signora Berġa għal żewġ minuti. Le moins que l'on puisse dire c'est que la situation naħseb li l-inqas ħaġa li nistgħu ngħidu li hija li minn mindu għaddid din l-reżoluzzjoni xejn ma nbidel. It-tielet darba li qegħdin nitkellmu fuq dan suġġett mill-bidu tas-sena imma anki fis-snin ta' qabel. Il-ksur ta' diritt tal-bniedem li għadda minn dittatura minn waħda għall oħra minn mindu ġi ħadu l-indipendenza nafu li kien hemm ukoll kompliċità min-naħa tal-gvernijiet Franċiżi għax dan il-pajjiż huwa post ċentrali. Iva, il aħna kienem xie 50 intervent militari minn mindu spiċċaw il-kolonji fl-Afrika kollha. U dan, dan l-aħħar ġimgħat il-Franċiżi kienu lesti biex intervjenu. Imma l-affarijiet verament marru mill ħazina l-lar. Il-selaka, il-grupp gruppi aħna nafu kif verament eh, jiġildu bejnietom anki biex jelsum il-President. Violanza għatmarajna bħala, e, ftit ta', mm, sijad biss għatlu ħafna nis dawn il-violenzi kollha ġustifikaw l-intervent tal-militari Franċiżi. Ir-reżoluzzjoni tal-ġnus maquda hija tajba anki aħna natu ġieħ lill-Franċiżi li nqatlu hemmhekk aħna kieku xtaqna li r-revoluzzjoni tfakkar ir-rispett tal-mandat tal-ġnus maquda nitkellmu kol għal ġejjini ta' dan il-pajjiż dawn in-nies ukoll għandhom dritt li jgħidu kif jaħsbuha. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Vergia. Grazie, signora Vergia. Li kieku tkellimt ftit iktar bil-mod, kien ikun aħjar biex tkun tista' tuża l-20 sekonda li kien fadallek fil-bqija tal-diskors tiegħek. Għandek mistoqsija mis-surpreda, taċċetta jekk jogħġbok. Sinjura, jina nista naqbel li ma taqbilx bl-intervent militari, ma xini għal-alternativa li tisa toffra int? Eh, eh, b'mod konkret, xinija l-alternativa, xanna pala għazla, inti kikux tkun tamel dawn il-kondizjonini li qed naraw. Grazzi ħafna. Sur Preda, inti dejjem tismani tajjeb jiena qatt ma qed li jiena kontra l-intervent militari qed jiddispjaċini li wasalna saqaw u fil-fatt meta fuq il-livell internazzjonali ma nagħmlu xi ħaġa, ma jiġri xejn, naraw li Franza eh, intervenit. Eh, anki riżoluzzjoni tal-ġus maquda mhux biżejjed il-forza afrikana ta' dik tal-ġus ma'uda miex kapaċi tavvanza hija responsabilta kollettiva fuq livell internazzjonali li jiena qed nikkritika u għatmet xej li eh, jiena kontra l-intervent militari anzi tajġieħ il-dawk li mietu. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Verja. Es folgt nun Frau Kollegin Jed. Grazie, Signora Verja, Essa l'onorevoli Jatten Maki. Ik joġbok. Nyt meneillään oleva on. Grazzi. Dan intervent militari li għaddej ġifiri għal-president Franċiż François Hollande li għalu stess jumejilu wara li kienu nqattu żewġ soldati, huwa qal din dan huwa intervent li hemm bżonn li jsir anki hemm ħafna kemm ħafna periklu. Nafu hija sitwazzjoni umanitarja fil-Repubblika tal-F'dan il-pajjiż. It-tfal, per eżempju, laqqas biss imorru skola, m'hemmx ikel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 l-responsabilità hija tal-Unjoni Afrikana u anki tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora. Issa għanna l-kallima fissem il-gruppi li nibdow bil-Onorevoli Sonik għal minuta. Il-konflitt fil-Repubblika Ċentru Afrikana qed tiskala. Il-truppi ta' Seleka qed ikazbru id-drittijiet tal-bniedem u qed jużaw il-vjolenza. Il-vitmi nisfaw vittmi ta' din il-violenza qed kull ma jmur jiżdied fosthom insibu nisa u tfal. U l ħamsa ta' Deċembru matul 72 sija 4 mitruħ inqatlu f'Bangwi. U għalhekk huwa ta' tħassib li l-atti tal-vjolenza qed jiġu kommessi minn gruppi kriminali, kriminali li għandhom l-armi, anki armi kbar fil-possess tagħhom. Ta' bilħaq merħba biha li l-ġnus maquda tippjanaw missjoni tal-paċi fir-Repubblika Ċentrafrikana. Ma nistawx nħallu Franza waħedhom, l-Unjoni Ewropea għandha tieħu sem fit-tħejjiet għal pjan politiku għal CAR li kun jista' jwassal għal stat ta' dritt f'dan il-pajjiż. Grazzi. Fin tanke kollegi Sonic. Il-President, grazzi Sur Sonic, naddu issa l-Onorevoli Desir għal minuta u nofs. Merci, monsieur. Grazie President, su kollegi, minn mindu il-ribelli tas-selika Eh, f'Marzu ta' din is-sena eh, ħadu l-Potter nafu l-atroċitajiet li saru, il-vjolenzi. Ħafna kellhom jitilqu ħafna nies, is-sitwazzjoni umanitarja hija waħda drammatika. Għalhekk kien urġenti li naġixxu din id-deċiżjoni li ħa l-Kunsil ta' Sigurtà eh, unanimament. għabbażi ta' din ir-riżoluzzjoni li l-Franċiżi daħlu mill-5 ta' Deċembru, ovvjament hemm ukoll l-appoċ tal-Unjoni Ewropea sabiex il-tranzizjoni demokratika tkun tista' tiġi preparata il-fatt li l-Parlament Ewropew qiegħed ukoll jappoġġja dan jiena wkoll xi tiġi l żewġ Franċiżi li nqatlu. Nixtieq nżid u ngħid li din il- kriżi bil-fors kena nintervjenu ma millum irrid ikonna eh, risposta globali u sostenibbli dwar is-sigurtà u anki dwar l-azzjoni monetarja fuq l-iżvilupp u tranzizzjoni politika u l-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet eh, ħilsa hemm bżonn l-Unjoni Ewropea verament tkun parteċipi fuq dan il-livelli kollha f'dan il-pejjiż dan huwa l-messaġġ tal-Parlament Ewropew nispera xi ħadd jisimgħu. Grazzi.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 Fl-Unjoni Ewropea ħtiġ nirreflettu dwar kif nistaw nkunu ta' għajnuna għal dan il-pajis biex dan il-pajis jersaq lejn il-paċi. Hemm ħafna violenza, violenza kontra n-nisa, it-tfal, hemm ħafna reati tal-gwerra li tiseħħu, allura x'nistgħu nagħmlu favur il-paċi, kif nistgħu nistabilwa. Personalment jiena nemmen illi l-Unjoni Ewropea għandha rwol xtaqdi fl-imkien mal-Unjoni Afrikana u l-ġnus Maquda. Neħtieġu nippruvaw nsibu kull mod possibbli biex nappoġġaw istabilta fir-reġun. Mod partikolari neħtieġ niżguraw li jkun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Il-komunitajiet reliġjużi differenti hemm bżonn li jidħlu f'dialogu ma' xulxin biex nistabilixxu l-paċi, grazzi. Grazzi sur Takkola e l-Onorevoli Paxka għal minuta. Grazzi President, Kommissarju, Fil-Repubblika Ċentrafrikana diġa sena kien hemm gruppi armati li l-om jissittu kontra xulxin u kien hemm klikek armati u kriminali li kienu qegħdin jaġixxu sitwazzjoni insostenibbli l-awtoritajiet mhumiex kapaċi jgarantixxu sigurtà ċittadini u anki minkejja li kien hemm il-forzi eh, Afrikani u l-forza tal-Unjoni Afrikana Miska li kienet intervjeni dan xorta ma wassal sa' soluzzjoni dejjema. L-unika mod li jkun hemm ħarsin tal-popolazzjoni u tal-ordni pubblika hija l-implementazzjoni ta' rizoluzzjoni tal-Kunsil ta' Sigurtà tal ġus Maquda u missjoni internazzjonali fir-Repubblika Ċentroafrikana. Nemmen li għandna nsaħħu l-kapaċitajiet tal-għajnuna umanitarja tagħna biex flimkien nistabilixxu l-ordni tal-pajjiż imma anke nagħtu biżejjed ikel lil dawn in-nies foqra f'dan il-pajjiż. Grazzi. Grazzi ħafna Onorevoli Paxka. Issa l-Onorevoli Kretu għal-minuta. Inexplicabilă tergiversare tim de oblun konsilul de Securitate. Grazzi ħafna, President. Wara domin ta' tminxwer il konsil ta' Sigurtà ta' Ġuns Maquda adotta riżoluzzjoni b'unanimità. dan biex ukrem prevenzjoni ta' traġedi fir Repubblika Ċentroafrikana. Numru ta' nies enormi li inkludi 300.000 refugġat qed ibatu mil ġuħ Għandna nħarsu il-popolazzjoni ta' dan il-pajjiż u rridu nigarantixxu li l-ikel jitqassam. L-Unjoni Ewropea għandha rwol xtaqdi biex tħares iċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż. Sabiex ikun garantit suċċess, min qed tipprova jżomm il-paċi jrid ikun jista' jagħmel ix-xogħol tiegħu mingħajr xkiel. Irridu naħdmu għal promozzjoni tal-paċi u nippromovu wkoll elezzjonijiet ħilsa. Hemm konflitti dejjema f'dawn il-pajjiż u nafu li dan fena il-dan il-pajjiż. Issa qed naraw gwerra ta' reliġjonijiet f'dan il-pajjiż li qed tisseħ. Grazzi sa naslu għal proċedura KHDI. Hija ħasra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 sar wieħed mill-iktar pajjiżi foqra madwar id-dinja. Qed ibati minn kriżi ekonomika umanitarja. Hemm kull ma jmur iktar ġlidiet bejn il-Musulmani u l-Kristjani, hemm violenza sesswali, torturi, eh, pieni kapitali, til u ħafna organizzazzjonijiet internazzjonali, inkluż il-ġnus maquda, ilhom iwissu għal bosta snin li dan jista' jwassal għal qtil tal-massa u gwerra bejn ir-reliġjonijiet. Il-tentattiv tagħna biex intaffu din is-sitwazzjoni ma kienux ta' suċċess. Aħna konxi ta' sitwazzjoni li nafu li probabilment mingħajr intervent estern il-kriżi se tkompli tmur għall Grazzi. Grazzi. Signora Hebner, issa Signora Steiler. Grazzi, President. Is-sitwazzjoni tiskala fis-CAR u qed naraw li dan huwa ta' tħassib għal Parlament Ewropew u anki għal komunità internazzjonali kollha. Mill-kolb ta' stat organizzat mill-ribelli Seleka fl-2013 kien hemm ħafna til nuqqas ta' ordni pubblika u tkasbir ta' dritti tal-bniedem li tissiru ħaġa ta' kuljum. Ġimma li għadid biss għatlu 400.000 ruħ bejn il-ġlida ta' Seleka Musulmani u l-Milizja Kristjani. Kien hemm inċidenzi ta' tortura, stupri u eżekuzzjonijiet ta' malajr li ġew rapportati qed riskju ta' ġenoċidju u teddidiet li jkun hemm nuqqas ta' stabilta' raġun kollu. Il-komunità internazzjonali għagġiċiet, il-ġnus uda waslet għal 50.000 euro fajnuna, Franza waslu 160 trupp, truppi mill unacr imma dan ma kienx bizzejed biex nikkonkludu l- l-krizi, għan bżon ta' paċi u stabilta fil-reġun. Amnesty International qalu li din hija tabla preċedent bħala skala u nittamaw li nistaw nsibu soluzzjoni ta' malajr u paċi jasal darba l-dejjem għal din il-krizi terribli. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Styler. Das Catch the Eye-Verfahren ist damit abgeschlossen. Grazie ħafna, Honorable Styler. Wasanna tmim tal-Catch the Eye, l-Kommissarju Ċolos issa. Grazzi ħafna, President, Sinjuri, Onorevoli Membri tal-Parlament. Aħna, ovvjament, nilqaw il-xogħol qed tagħmlu fuq dan is suġġitt tas-sejjar u anki l-adozzjoni tar-riżoluzzjoni dwar il-ksur tal-drittijiet tal-bniedem u anki tal-istat ta' dritt f'dan il-pajjiż. Verament dal-pajjiż qiegħed għaddej mill-ar kriżi tal-istorja tiegħu u l-affarijiet kull ma jmorru sejrin għall-ar. Il-rappreżentanta Oli qalet kemm hija mħasba dwar l-eskalazzjoni tal-vjolenza u l-ksur verament gravi ta' drittijiet tal-bniedem. Ovvjament, ir-riżoluzzjoni tagħkom aħna qegħdin naqblu magħha. Il-kriżi hija waħda gravi għalhekk huwa urġenti li l-Kumitat Internazzjonali taġixxi ta' malaj sabiex is-sitwazzjoni ma tmurx għall-ar L-Unjoni Ewropea edha tipparteċipa fil-sforzi tal-Komunità Internazzjonali sabiex issib il-kaptu tal-dimensjoni politiku umanitarju u tas-sigurtà u tad dritt tal-bniedem ta' din il-kriżi sabiex ukoll insibula l-kaptu aħna edin ukoll naraw li niffaċilitaw il-koordinament bejn l-atturi prinċipali l-Unjoni Afrikana, l-Istati Uniti, Franza, il-Komitat ta' Finanzjarju tal-Afrika u l-ġnus ma' ovvjament aħna il-Forza eh, Afrikana li hija mejjuna minn Franza tajjeb li qed taħdem hekk u qiegħda tiġi mejjuna minn oħrajn biex ikun terġa' ehm, iġib il-paċi. Il-Kummissjoni Ewropea issa ilha ehm, taħdem anki 50 miljun ta' euro ehm, ta' bħala għajnuna permezz tal-miskat Ir-riżoluzzjoni ta' din is-sena tnejn wieħed seba' tal-ġnus ma'quda taħseb li jkunu tinħolu u kol kummissjoni ta' investigazzjoni fuq livell internazzjonali. Aħna naqblu ma' dan, aħna nixtieq ukoll narraw li il-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bniedem ta' l-Nusma' Udalin sa' f'Ġeniva jara eżattament is-sitwazzjoni jkompli jsegwiha Il-kriżi hija waħda gravi u għandha ħafna għandha ħafna dimensjonijiet. Hemm bżonn naraw ukoll x'jista' jsir f'medda qasira ta' żmien. Il-Kummissjoni adottat ukoll għajnuna oħra għal programm ta', stabil ta stabilizzazzjoni permessa dan l-istrument qed nitkellmu fuq 10 eh, miljuni ta' euro dawn l-azzjoni differenti, aħna rridu li jintinsta per l-rekonċiljazzjoni nazjonali bejn il-komunitajiet li d-drittijiet tal-bniedem jiġu osservati anki fl-imkien mal-Kummissarju Oli tal-ġnus Mauda drittijiet tal-bniedem. Bekk ikunem u koll ikunem aċċess l-informazzjoni neutrali oġġettiva. Il-Kummissjoni fl-imkien mal-IAS e qed taħdem fuq approċ sabiex ikkun hemm is-servizzi soċjali jerġgħu jiġu għalli kienu f'dan il-pajjiż. Il-kooperazzjoni għall iżvilupp aħna qatt ma waqqafnija anki jekk ċertu proġett imħabba s-sikurtà kellna nifriżawhom hemm il-proċess ta' tranzizzjoni li aħna nixtiequ wkoll inkomplu nakkompanjaw biex terġa' jerġa' jkun hemm id-demokrazija f'dan il-pejjiż. Imma l-isforzi għandhom ikunu tagħna. Verament dawn huma sfidi kbar li l-pajjiż qed jiffaċċja għalhekk ħaġa tajba li l-komunità internazzjonali verament tieħu pen il-Ministri tal-Affarijiet Barranin se jiddiskutu dan il-pajjiż meta se jkun hemm il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali fl-16 ta' Diċembru fi Brussell. L-Unjoni Ewropea se tibqa' impenjata biex tkompli taħdem mas-sieħba tagħha sabiex ikun hemm tiġi l-paċi f'dan il-pajjiż u din il-kriżi verament isibu soluzzjoni sostenibbli. Grazzi ħafna. Grazzi lill kummissarju Ċolos. sitt mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni u l votazzjoni ħasseħa fl-aħħar tal-